dan il-dibattitu għaliex konna komprensivi ħafna. Grazzi ħafna sur President, nirringrazzjaw il-Sur Story di il-President. Dibattitu għamalu il-votazzjoni ser jissir għada f'nofsinhar, grazzi. Qabel ma ngħaddu għal ħin tal-mistoqsijiet, eh, l-essendi għalu li ser jkun hemm bidla fid-delegazzjonijiet. Sir Hed ser issir membru Sijiet ta' delegazzjoni tal ia u Sinja Westlund ser jisir membru tieħ ta' delegazzjoni tal-Palestina. Issa ser naddu għal eh, ħin tal-mistoqsijiet tal-Kummissjoni, skużawni qegħdin tard ħafna din hija l-ewwel eh, ħin għal mistoqsijiet tiegħi lejn il-Kunsill, soltu nagħmel il-Kummissjoni. il kunsill soltu nagħmel il eh, kummissjoni il soltu nagħmel il kummissjoni Tajjeb l-ewwel domanda hija numru wieħed is-sur Possilt. Fuq l-istat ta' driġġa was Serbja, is-Sinjura Gjorje jogħġbok. Iva President, grazzi. President, jekk tippermetti li se nitkellem bl-Ungeris biex nirrispondi d-domandi. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq l-istat ta' dritt ġewwa Serbja narawa fil-konklużjoni tal kunsill tal-14 ta' Diċembru fl-2010. Fil-konklużjoni il kunsill laqat eh, il-fat li s-Serbja ser timxi l-qoddim fuq l-agenda ta' riforma tagħha u tista' twassal riżultati ġodda fid dispożizzjonijiet tal-terim interim mal-Unjoni Ewropea. Fil-konklużjoni il-Kunsel qal ukoll li s-Serbja ser tkompli tagħti riżultati tajbin fuq id-dispożizzjonijiet tal-istabilizzazzjoni u il-ftejim ta' soċjazzjoni Serbia xorta waħda però tista' tkompli tagħmel isforzi f'dawn f'dawn laqsma riforma tal-amministrazzjoni pubblika, riforma tal-ġudikatura u inkluża wkoll it-titjib tal-istat ta' dritt u l ġida kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata u toħloq ukoll ambjenti aħjar għan negozji. Il-Kunsill ma diskutiex l-istat ta' ġewwa s serbja f'relazzjoni mal-każ partikolari tal li l-membru onorevoli semma. Din kienet ir-risposta tiegħi. Grazzi. Sur Postil tanek domanda supplementari. In einem Schauprozess von einem Sondergericht eine Gruppe von Iva, mm, dan kien każ ta' nazzjonalità Albaniza, persona albaniża Eh, li kella kwistjonijiet ma għatti li seħaw ġewwa l-Kosovo. Tista eżattament tatini iktar dettal dwar dan u tatini iktar informazzjoni dwar dan il-kas speċifiku li saqsejt jiena, grazzi. Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak. Azt tudni... Grazzi. Membri onorevoli, membri onorevoli, ti għandek tkun konxju li kull sil f'każ ta' kwistjonijiet oħrajn b'relazzjoni ma' tkabbir u f'tejm ta' soċjazzjoni għandek iżżomm f'moħħok li fl-1993 f'Copenhagen il-Kunsill għamel kriterji ta' tħul fosthom id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet ta' minorità li kellhom jiġu osservati għal daqstant ma' nalebda għani ħor jew benchmark ieħor li jinsegwu dawn il-kriterji, milli insegwu dawn il-kriterji waqt il-negozjati ovvjament. Jiena ser nieħu nota tad domanda tiegħek u l presidenza Ungeriża ser tirrikonoxxi l problema u bħal kull proċedura tal-SA fi rigward ta' Serbia għatna senat importanza partikolari l din il kwestjoni Grazzi, għanna domanda numru 2, Mr. Higgins. Mr. Klasplari. Grazzi għafna, Sur President, jina u koll għandem mistoqsija uħra l-konsil dak li ġemdu xieqsam il-kontest tal-kollega Sur Poset. Il-kollega saqsa jek il-konsil jistax immaġna f'dan każ partikolari jista' xerġa' jibda l-kuntatt mal-gvernijiet u il-mistoqsija li presidenta tal-Ungerija hija jekk jistgħux fil-verità huma jibdew li jitkellmu ma' dawk li huma responsabbli grazzi. Just to say that this is not a blue Qabel ma tirrispondi Sinar Gori din mhijiex proċedura ta' blue card, jekk inti tistaqsi tistaqsi l hawnhekk għad domanda mistoqsi għal domanda supplementari. Is-Sinjora Gjorja jekk Grazie, President. Kif diġajet? għedt, aħna se nintu konsiderazzjoni l-kuntest wiesa u l-ispirtu li segwi soltu il-kussir b'dawn il-każijiet. U nixtieq ngħidilkom li n-negozjati qegħdin mixjin, is-Serbja għamlet bdiet fażi ġdida fin-negozjati u s-Serbja rrispondiet għal questionnaire li eh, ġi mod lilha mill-Kummissjoni fil-31 ta' jannar is-Serbja tatna risposti u fil-proċess ta' negozjati kwalunkwe eh, kwistjoni importanti għandha tittieħed in konsiderazzjoni kemm fisem il-Kummissjoni kif ukoll fisem il-Kunsill. Grazzi. Issa ngħaddu għal domanda numru 2 ta' Sur Higgins dwar l-SMEs Grazzi, President. L-SMEs għandhom ruol importanti fl-ekonomija Ewropea biex it-tejbu il-regolamentazzjoni għafas tagħhom aħna qegħdin nafsu ħafna fuq dan il-punt bħala President Ungheriża u fix-xhur li ġejjin aħna se nifukaw l-attenzjoni tagħna fuq l-istrateġija tal-2020 u l-inizjattivi flagship fuq il-politiċi industrijali u l-innovazzjoni, l-implementazzjoni ta' dan u wkoll l-iżvilupp sħiħ tal-suq intern. Aħna rridu nżommu f'moħħna li 8% tal-SMEs Ewropej għandhom attivitajiet transkonfinali rapport tas sur Mario Monti juri li fl-iżvilupp tas suq uniku aħna rridu neħilsu minn kull ostaklu li hemm fis-suq uniku. Dan jista' jsir biss jekk kull direttiva mod partikolari direttiva tas servizzi li illa niddiskutuha ħafna fil eh, iskom tiddiskutuha ħafna fil-Parlament għandha tiġi implementata kif suppost u f'waqta u koll li ikun hemm soluzzjoni li tiffavorixxi il konsumaturi Irridu nieħdu wkoll in konsiderazzjoni attivitajiet transkonfinali għan negozji u li dawn għandhom jiġu faċilitati reġimi ta' taxxi pereżempju u għandu jkun hemm ukoll privattiv, reġima privattiv Ewropew li jkun vantaġġuż għall smes u l-Parlament semma ħa deċiżjoni tajba ħafna nhar it-tlieta dwar il-privattiv, ir-reġim tal-privattivi u għandna wkoll ninkoraġixxu lill SMEs biex jipparteċipaw f'innovazzjoni, investiment għall-innovazzjoni. Ukoll il-Presidenza bħalissa għandha tiffoka wkoll fuq review midterm tal-Small Business Act u dan l-att għandu jsir il-manja karta li tiġbor fiha drittijiet tal-SMEs. Il-President u kol t-tapplika approċ eh, komprensiv għal politika l-ġdida integrata fil-qafas li aħna il-koll irrid konna formazzjoni u ostakli finanzjari ta' teknoloġija, eccetera, li jiġu imneħħija għal kollox biex dawn ma jkunux ta' ostakli għal SMEs u dawn isiru sinsla ta' vera l-ekonomija favur l-ambjent. Irdu kol, nintroduċu regolamentazzjonijiet aħjar u niblu l-istituzzjonijiet biex inkunu nistaw naqsu il-burokrazija li jagħmlu ħsara l SMEs u ostakli l SMEs. Nasbu li din hija ferm ta' importanti biex intejbu il-kapaċitajiet innovattivi tal-SMEs u dan jitlob ukoll approċ dit għall-innovazzjoni li jiffukaw fuq innovazzjoni mhux teknoloġika. Nixtieq infakkarkom li il-Kunsill Ewropew għamel deċiżjonijiet importanti fir-rigward tal-innovazzjoni. Fir-rigward ta' kif l smis għandhom jużaw il-fondi kolom aċċess għal fondi nista' niggarantilkom li hemm ċertu vantaġġi li għandhom jenataw lil SMEs b'saħħithom biex dawn ikollhom aċċess għal kreditu u l-fondi. Nixtieq ngħid ukoll li l-Presidenza tagħna ser tagħmel proposti għal kunsill fuq programmi multianwali għal revizjoni mid-term għal dawn il-programmi li jinkludu istrumenti ferm importanti għall SMEs, pal per eżempju l-RSSF, il-Risk Sharing Mechanism. Grazzi. Mr. Higgins, I'm going to take you first. Grazzi, Sur Higgins, ħana di għalik l-ewel un bat Sur Balċiti, sekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Jena nishtiq nifra l-Presidenza Ungeriza ta' xolom u nilqa dak li qalet il-Ministru, waħda mill-ikbar problemi għal SMEs hija il-burokratija, il-red tape u meta niġu għall-industrija żgħira. Din hija ħaġa partikolari, President Barroso għal fl-2004 li se jagħmel xi ħaġa importanti ħafna biex jitratta din id-diffikultà iżda s'issa qatt ma ġara xejn. Jiena meta nisma' dak li qalet il-Presidenza Ungeriża ikolli ngħid li jiena kuntent b'dak li qalet u għaliex din hija xi ħaġa importanti ħafna l-industrija żgħar, industrija żgħar u din hija xi ħaġa sinifikanti. Għandna nittrattaw din il-kwistjoni għaliex taħloq ħafna diffikultajiet għall smis Is-sur Balċitis. Grazzi President. Ministru, fl-2008 il-Kunsil approva 15 pakket ta' 15 il biljun mill-Bank eh, ta' Investiment Ewropew li kellu eh, jiġi intużat għal konsultazzjoni tal-SMEs. Ir-rapporti jgħidu li dawn il-fondi ma ġewx intużati kif suppost u ġew intużati l-iktar mill-kumpaniji l-kbar u dawk żgħar ma il finanzjament Presidenza x'ser tagħmel issa biex tippermetti l-użu ta' dawn il-miżuri adottati għall-SMEs. Grazzi. Is-Sinjora Sinclair ukoll tixtieq titkellem. Thank you, uh, Mr. President. I just wonder if my colleagues would agree with me um, how disappointing it is that... Grazie. Ija ta' disappunt li hemm dikjerazzjoni miktuba li tiġi sponsorjata mill-kollega tiegħi Sur Harbour li huwa chairman eh, eh, tal-Kumitat tal tas-Suq Intern u llum bagħat email li qal li mija eh, u 84 biss minn madwar 700 kollega iffirmaw din. Hemm nuqqas ta' kooperazzjoni fir rigward tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea u din mhijiex ħaġa possibbli m'għandix issir. U Ah, l-istati membri għandhom jiedu sepp li negozji ta' homestess li l-SMIs ta' stess, grazzi. If you're ready, Mrs. Gary. Kusam sejpan għalna kura. Signora Gori, grazzi President. Nirrispondi għad domanda ta' Sur Higgins dwar l-ambjent regolatorju u jiena naħseb li huwa importanti għall eżistenza u l-kondizjonijiet ta' xogħol għall SMEs. il-prinċipju ta' think small first u uh, prinċipju oħrajn huma il-bażi ta' dan l l-istrateġija nippruvaw nistabilixxu din hija importanti mhux biss fuq livell Ewropew hija importanti wkoll fuq livell nazzjonali, reġjonali wkoll fuq livell ta' municipalità. Il-Kummissjoni eh, għamlet reviżjoni tal-State Aid Route tagħha biex tagħti iktar appoġġ il-SMEs fuq ma' partikolari bħal pereżempju taħriġ, R&D, protezzjoni tal-ambjent u biex taħdem iktar fuq Eh, il-kumpaniji il-ftejim tal-istati membri biex japplikaw għal eh, tnaqis fir-rati tal-VAT fostom u kol servizzi ta' labor intensive, hairdressing, il-catering u kol eh, manutenzjoni, eccetera, dawn huwa importanti biex nikrew ħafna iktar xogħlijiet il-Kummissjoni tilqa' dawn id-deċiżjonijiet fil-qasam ta' regolamentazzjoni aħjar il-Kummissjoni għamlet inizjattivi leġislativi importanti ħafna, adottatom diġà adottat proposta biex nagħmlu reviżjoni tad direttivi tal-vet biex naqsu l-ostakli għall-invoicing pereżempju. il-Kummissjoni wkoll uh, fi frar uh, proposta biex ikunem uh, inqas pis fuq il-micro businesses u kol biex, da, biex tilħa l-impenji taħħa fil-Small Business Action Plan. Tista tnaqqas il-pis madwar 6 biljun euro. Il-Kummissjoni qed inkoraġġix li l-Istati Membri biex jilqu ftehim malajr kemm jista' jkun u tinkoraġġi l-Istati Membri biex jieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni biex jagħmlu dan. U kol il kommissjoni ser tagħmel assessjar tal-pis eh, zejed li ħanħolok minn ċertu leġizlativi eh, ġodda mhux biss l smis u għaldaqstant għandna ħafna proposti tajbin eh, u d-dimna u fil konsil tal-Kompetitività aħna qegħdin ninsegwu dan u qed nippruvaw nindirizzaw kemm jista' jkun minn dawn il-kwistjonijiet, kemm kemm jista' jkun. rigward tal-tieni domanda t-tipa l-aċċess għal finanzjament, Jina nishtaqt namel referenza għal dan. Il-kreditu tant meħtieġ li IB selfet biljun euro li l-SMEs fil-2008 u kol zjeda ta' 60% iktar meta mqabla mal-2007. Lan huwa li iktar tard ikonna iktar flus għal dawn il-kwistjonijiet u jina niftakar tajjeb ħafna li jina meta kont għadni MEP Jiena kont responsabbli għal opinjoni fuq li IB u fl-opinjoni tiegħi għal Kumitat Ekonomiku għamilt evalwazzjoni u nixtieq ngħidilkom li li IB reaġixxiet għad ċirkostanzi u għamlet riorganizzazzjoni tal-prioritajiet. Jien ovvjament naqbel ma'kom li xi kultant il-flus ma jilħux lil min eh, li jkunu mirati u rridu noqogħdu attenti għal daqstant għal counterparts tal-IB fl-istati membri. Għaliex? F'ħafna każijiet dawn ikunu l-imsieħba u m'għandniex dejjem waħlu fl-IB għall-implementazzjoni. U għal daqstant jiena naqbel ma, ma domanda numru 2 li huwa ferm importanti li flus komuni u l lawn tal-EIB jaslu għal min ikunu immirati iġifiri l sms jina naħseb li l-Kunsil ma jistax ikollu opinjonijiet fuq uh, domandi bil-miktub u għal daqstant ma, ma nishtiqx nirrispondi u nirreagġixxi għal dan. Grazzi. Grazzi bizzijad fuq l-SMIs. Issa sajna għal domanda li ta' Missur Papa Nikolaw l-inizjattivi fuq eh, l-ilma u l-ilma tax xorb nixtaq ngħid ukoll li għandhom ukwart iktar għal question time għaliex id-dibattitu li għadda domna wis u niskuża ruħi ma l-istaff. Grazzi. Is-sur Papa Nikolaw domanda tiegħu, Sinjar Gori. Um. Georgios Nikolaj úrnak eh, szeretnék válaszolni a vízkészletekkel eh, kapcsolatos kérdésére. Eżatt. Sabiex nwieġa fil-mistoqsija tal-Sur Papa Nikolaw dwar il-rizorsi tal-ilma. Jena nasab din kwistjoni tas rizorsi tal-ilma hija importanti ħafna din il-presidenza tal-Belġu. Spanja Ungerija. Din hija parti importanti mill-problema li aħna bdiġa bdejna diskutu sentejn ilu. U koll il-presidenza f'dan it-trio kienet importanti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam żvilupp ta' dan l-approċċ aħna qegħdin nkomplu naħdmu wara x-xogħol li nbeda minn Spanja u mill-Belġju. Ħallibek nikarantixxu il-suċċess ta' din il-politika. F'Ġunju tas-sena 2011 aħna qegħdin tamaw li konna konklużjonijiet tal-Konsil li ħajkunu adottati fuq il-politika tal-ilma dawn il-konklużjonijiet ħajkunu dwar tliet kwistjonijiet importanti ħafna. L-ewwel qabel kollox ħajkonna eh, nkopru avvenimenti estremi ta' ilma inkluż ilma intern kif ukoll qasim li mhuwiex fuq l-istess livell f'dak għandu x'jaqsam xita il-mijiet ta' xita jiena naħseb illi dan huwa suġġett importanti ħafna u aħna mhux qed nagħtu biżżejjed attenzjoni lil dan is-suġġett aħna qegħdin Njaraw l-importanza tal-ilma u nużaw servizzi ekoloġiċi tal-ilma mingħajr ma napprezzaw kemm huma importanti dawn is-servizzi u tielet suġġetti li aħna nixtiequ li nanalizzaw huwa l-potenzjal dak li għandu x'jaqsam ġestjoni tal-ilma u kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill jistgħu jikkontribwixxu għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni illi nħarġet fis-sena 2011 dwar il-politika tal-ilma u ħad itkellem ukoll dwar il-politika sostenibili tal-ilma, il riżorsi tagħna tal-ilma kif ukoll il-fatt li rridu nipprovdu ilma tajjeb għax-xor fl-Istati Membri. Fl-aħħar mill-aħħar eżis sinjuri nafu li nixtieq nħabbrilkom lill presidenza Ingliża qiegħda torganizza numru ta' avvenimenti dwar is-suġġett tal-politika tal-ilma ħajkun hemm konferenza fuq il-riżorsi tal-ilma eh, friska eh, fl-Ewropa illi ħasseħ bej 23-25 ta' Marzu. U importanti ħafna anke għall presidenza Ungheriża illi aħna nisviluppaw strateġija għad Danubju u fil-kontest tal-istrateġija aħna nixtiequ nipproteġu r-riżorsi tal-ilma għax-xorb tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dik it-tweġiba naħseb li din ħad tkun l-aħħar mistoqsija żdandi mistoqsijiet supplementar minn ħadd tas-Sur Papa Nikolaw, Sinjar Tika u Sindur Rubek, l-ewwel nagħti sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna Aziza Ministru ta' tweġiba tiegħek jiena nixtieq eh, nsaqsik din il-mistoqsija. Il-Kummissjoni Ewropea fis-sena 2007 f'komunikazzjoni li huma produċew li fil-fatt fiha tkellmu fuq il-problema tan-nixfa u l-fatt illi aħna rridu nagħmlu skambju ta' prodotti tal fl-Ewropa. Aħna xtaqna nistabilixxu iktar infrastruttura sabiex aħna fil-fatt Nipruvaw nsolvu din il-problema jekk naraw natu ħarsa l-gżejjer tal-Bahar tal-Aġejan għandhom problemi kbar bl-ilma tajjeb għax-xorb u anke bid-disseminazzjoni. Ma nafx jekk din forsi tistax tkun xi ħaġa li tista' tkun diskussa u jekk nistgħux nagħtu għajnuna diretti lil dawn ir-reġuni smjatika. Sur President, Sinjora Ministru minħabba li l-Ungerija u Rumanija Intazlu bħala koordinaturi ta' din l-azzjoni prioritarja għal reġun ta' Danubju ħalli bekk aħna fil-fatt nerġgħu ikollna jerġa' jkollna kwalità tajba tal-ilma jiena nixtieq eh, Insaqsik meta aħna ħan implementaw dawn l-azzjonijiet ta' priorità tal-ibek li garantixxu l-ilma tajjeb għax-xorb. Aħna nistgħu niżviluppaw ċertu metodi u strumenti ħallibek nipproteġu riżorsi is-sorsi ta' l-ilma għax-xorb allura importanti ħafna niddiskutu eh, l-implementazzjoni tal-istrateġija għad-Danubju. Sur Rubi, grazzi ħafna, Sur President, il-mistoqsija tiegħi wkoll hija dwar l-istrateġija għad-Danubju, aħna nixtiequ li l-kwalità tal-ilma fil-żona tad-Danubju jitjib mod konsidervoli inti fil-pjantazzjoni qiegħed eh, tippjana xi ħaġa li għandha x'taqsam mal- l inmijiet li qed jidħlu fid-Danubju li ġejjin minn sorsi oħrajn ħalli bekk aħna naraw li ikonna kwalità tal-ilma aħjar danubju dawn huma kwistjonijiet li huma inklużi fil-pjantazzjoni li intom qed tipprevedu. Grazzi. Signor Gary. Grazzi ħafna, Sir President, u ringrazzi ħafna li kulħadd dawn l-istoqsijiet supplementari, dawn l-istoqsijiet juru kemm għandha importanza l-istrateġija għalina l-kollu, madan kollu aħna xorta waħda maħniex għadin nagħtu biżżejjed attenzjoni lil dawn il-mistoqsijiet. Il-Presidenza Ungheriża kif għedtilkom ħatressa eh, konklużjonijiet tal konsil li għandhom jagħtu iktar dawl u jagħtu attenzjoni partikolari lill problem li huma marbuta ma' avvenimenti estremi tal-ilma u l-fatt li aħna din nħejju l-blueprint tal-istrateġija tal-ilma li ħatoħroġ fis-sena 2012 dan huwa sinjal tajjeb is-Sur Papa Nikolaw ukoll refera l-Gżejjer Grigi fil-baħar ta' ġejjan il-problemi u l-problemi li għandhom dawn in-nies li għodu fuq dawn il-gżejjer iva fil-fatt in-nies li jqogħdu f'Barċellona jew kellha fin-nofsinhar tal-Italja wkoll jafu ma dawn il-problemi. Inti trid tuża tanker sabiex tipprovdi ilma tajjeb għax-xorb lil dawk li joqgħod Barcellona. Aħna ħanresqu dawn il konklużjoni tal-Kunsill u nittamaw li dawn jistgħu jispiraw lill-Kummissjoni. B'tali mod illi dan il-qafas multianwali meta naslu għad-diskussjoni tiegħu bekk aħna nkun nistgħu nagħtu attenzjoni partikolari lir riżorsi tal-ilma. Mistoqsijiet tas Sinjura Tikaw tas Surubik dwar dawn jiena nixtieq ngħid li huma fil-fatt ifukaw iktar fuq l-istrateġija tad-Danubi jiena nixtieq ngħidulkom li fil-fatt aħna konna kburin ħafna lis-surħan ippreżenta l pjantazzjoni dak għandu xieqsam ir-reġjun ta' Danubju u dan il-pjantazzjoni jkopri kwistjonijiet bħal kwalità tal-ilma, kwistjoni tan-nixfa, arar. U kien hemm żewġ stati membri li intalbu sabiex ikollhom rwol ta' tmexxija f'dak li għandu xieqsam l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tad-Danubju. tal pjantazzjoni tad danubju tad danubju u jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. L-istrateġija tad-Danubju fil-fatt tinvolvi tmien stati membri u sitt pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea għal raġuni nafu kemm importanti li nagħtu iktar attenzjoni l-istrateġija tad-Danubju naħseb iżda li xorta waħda nistgħu nsaħħu dawn il-proġetti b'tali mod li jistgħu jirriżultat fużu iktar effiċjenti ta' dawn riżorsi. L-istati membri jistgħu jaħdmu fuq bażi individwali u possibbli li aħna naħdmu waħedna meta għandna din ix-xmara twila li għedha torbot flimkien minn dawn il-pajjiżi kollha. Naturalment hemm ċertu affarijiet li aħna ma nistgħux nimplementaw sakemm tintemm il-Presidenza Ungeriża, però għalmen nixtiequ li nibdew b'dan ix-xogħol nixtiequ illi nkomplu bil-xogħol li diġa' nbeda anke fuq il-livell tal-gruppi ta' ħidma u anke fil-qa ministerjali u nittamaw illi fil-Kunsell tal-Affarijiet Ġenerali aħna ħankunu kapaċi li nadottaw il-konklużjonijiet mbagħad. nkun fidejna ħalli naraw sa fejn naslu f'dak li għandu xieqsam l-implementazzjoni tal-miżuri li xjaqsam xieqsam trattament tad dranaġġ u l-preservazzjoni tal-riżorsi tal-ilma Għanna mistoqsija oħra minħabba li s-Sinjura Brinkiċuta tant dejjem tattendi li nixtieq li permettila li saqsi mistoqsija. Nistaw, tista' twieġeb il-mistoqsija tas-Sinjura Kjoġbok, Sinjura Kjoġbok. Għanna mistoqsija supplementari waħda biss. Grazzi ħafna, Iva, jiena kuntenta ħafna li għad għandna ħin sabiex niddiskutu s-suġġett ta' din il-mistoqsija. Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità huwa huma importanti ħafna naturalment u nafu illi dan huwa wieħed mill-lodda importanti ħafna li permezz tiegħu aħna nistgħu nippromovu id-drittijiet tal-istat tan-nies b'diżabilità u l-komunità kif ukoll l-istati membri jafu kemm huma importanti u nixtieq nġbed l-attenzjoni tal-membru onorevoli li aħna għedna bosta drabi li jekk aħna nixtieq nindirizzaw il tiġijiet tal- persuni li għandhom diżabilità u jekk nixtiequ li aħna nipprovdu kondizjoni tal-istess għal-parteċipazzjoni gwar ta' dawn il-nies li għandhom diżabilità rridu nħeġġu parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta' taħid tad deċiżjonijiet. Il-Konsil fis-sena 2008 u 2010 f'riżoluzzjonijiet li adottaw fuq mod konsistenti talbu li l-partijiet interessati kollha sabiex iħeġġu l-parteċipazzjoni tan-nies li għandhom diżabilità fit tfassir tal-politika. Il-Kunsill ukoll adotta direttiva li jipprojbixxi diskriminazzjoni hija bbażata ehm, fuq eh, id-diżabilità. Id-direttiva wkoll tindirizza din il-kwistjoni għandha x'taqsam ma' sħobija u parteċipazzjoni fl-organizzazzjonijiet ta' ehm, ħaddiema sabiex aħna naraw li jkun hemm parteċipazzjoni sħiħa il-Kummissjoni għandha strateġija ġdida għan nies b'diżabilità din kienet adottata fil-ħarifa li għaddiet u bażikament din hija strateġija sabiex nippruvaw aħna nimplementaw il-konvenzjoni. Il-Presidenza Ungheriża qiegħda tqis ċertu konklużjonijiet li aħna ħarresqu fisem il-Kunsil nittamaw dawn il-konklużjonijiet ħajkunu adottati f'Ġunju fil-laqgħa tal-Kunsill. Issa dwar il-fatt li aħna nixtiequ nistabilixxu dan il-Kumitat għan-nies b'diżabilità din il-proposta ma tresqilx quddiem il-Kunsill u l-Kunsill jista' biss iqis proposti illi tresqu min-naħa tal-Kummissjoni. Minkejja l-fatt li naturalment aħna dejjem ħanibqgħu bejjina miftuħin għal naraw x'qed jipproponi l-Parlament però dak huwa dak li jgħid jgħidu r-regoli. Grazzi ħafna sanaddu għas-Sinjor Binkil Grazzi ħafna. Sur President, nirringrazzjak tal-li għattin l-opportunità sabiex nsaqsi din il-mistoqsija supplementari, nixtieq ringrazzja ħafna l-Ministru ta' dawn it-tweġibiet. Fjannar ta' din is-sena il-Forum ta' Nies Biżabilità organizza laqa u l-Kummissarju Redik f'din il-laqa qalet li hemm ċertu stati membri fl-Unjoni Ewropea li ma jaqblux mal-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea għadha tmexxi din il-politika ta' li għandu xi qasam il-ġilda kontra d-diskriminazzjoni. U id-direttiva kontra il-diskriminazzjoni wieħed mill latti legali importanti ħafna dak għandu xi qasam il-garanzija ta' drittijiet ta' nies b'żabilità. L-Ungerija għadha tippjana li tieħu azzjonijiet dak għandu xi qasam l-implementazzjoni u ħatieħdu passi konkreti f'dak li għandu xi qasam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 Din xi ħaġa importanti ħafna l-Parlament Ewropew kif ukoll għall-membri minħabba li aħna aħna dawk li qed nirrappreżentaw lin-nies. Aħna nixtieq ngħidu proset lill-Presidenza minħabba l-fatt li trio foka fuq il-problemi ta' nies li għandhom diżabilità. U l-mistoqsija hija jekk inti tixtieqx li tkompli għaddejja b'dawn il-miżuri anke l-qudiem. Grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija supplementari issa. nanti sabiex il il-mistoqsija ta' Sinjura Brinki Fiċukte. Illi kienet dwar diskriminazzjoni dwar direttiva kontra diskriminazzjoni, Iva nista' ngħidlek illi Iva ħansolvu għal problema Bdiet bħal dawn kulħadd jista' jgħidu, però Aħna nafu kemm huwa fil-fatt kemm hija fil-fatt problematika s-sitwazzjoni huwa fl-interess tagħna li naturalment aħna nagħmlu progress. Ħanifukaw ħafna iva dwar l-aspett ta' diżabilità li huwa marbut ma' din id-direttiva aħna qegħdin nippjanaw li fil-fatt niddedikaw is-sewġ ehm, sessjoni ta' diskussjoni dwar din il kwistjoni aħna qegħdin nittamaw li nkun nistgħu nagħmlu progress dwar dan is-suġġett. ġifiri aħna maħniex qegħdin nippruvaw nresqu quddiem il-kwistjoni kollha kemm fuq livell ġenerali, iżda aħna nixtiequ nifukaw fuq l-aspett ta' diżabilità din ħad tkun daqsxejn problematika minħabba li hemm ħafna stati membri minħabba reġnijiet ta' finanzjament u problemi oħra anke l-istat membru tiegħi stess isemmi dawn il-problemi u l-Ungerija stess aħna ma konniex kapaċi li aħna nofru aċċessibilità sħiħa għan-nies b'diżabilità. Però aħna ħadna impenn li immexxu l dan il-punt, però aħna Maħniex qed nitkellmu biss fuq nies b'diżabilità, iżda nitkelmu nitkellmu wkoll fuq nies fuq nisa li għadhom kemm sarru għamijiet kif ukoll nies illi s-soltu aħna ma nirreferux jom bħala nis li għandhom diżabilità. U f'dak li għandu xi qasam il-mistoqsija ta' Surkova ta' Surkoxa kif aħna nistgħu fil-fatt ninvolvu dawn in-nies li għandhom diżabilità f'dan il-proċess, jiena naħseb li inti bħala preżentant tal-Kumitat favur in-nies li għandhom diżabilità jien naħseb li inti għandek kuntatt eċċellenti mal-Kummissjoni, mhux biss mal-Kunsell mal-Presidenza, u aħna rajna f'numru ta' okkażjonijiet li f'dak li għandu x'aqsam it-tmexxija tal-Parlament. Il-wol ta' tmexxija tal-Parlament il-Kunsell u l-Kummissjoni dejjem ħassew li għandhom isegwu l-eżempju tajjeb tal-Parlament, ġifiri l-kwistjoni inti li inti tqajjem għad-diskussjoni fil-Parlament żgur li ħajkunu parti mill-proposta tal-Kummissjoni. Asbu daqsxejn ukoll dwar l-istrateġija tar-Roma u l-Kumitat tal-Libe fil-fatt adotta il-rapport dwar ir-Roma u issa żgur li għandna opportunità ħjar sabiex id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-rapport jistgħu jidħlu jkunu inklużi fid-dokument tal-Kummissjoni. aħna ma kien għal-mistoqsijiet li ma kenniex ċans li nwieġbu nibatu għan bil-miktub, sur ċuntis. Grazzi ħafna, sur President, jiena ma kontx qed eh, nsaqsi sabiex nsaqsi mistoqsija, iżda hemm mistoqsija oħra li suppost kellna diskutu xtaqt nkun naf x'ħajġri. Jiena nixtaqt ngħid dan li ġej. dwar il kontrol parlamentari, jena naħseb li t-darbit li kont għawek fil-plenar dejjem xtaqt nsaqsi mistoqsija li l-konsil bat jispiċċalna l-ħin. Jimporta il-buro janalizzaw daqsxejn il-ħin allokat għal-mistoqsijiet, grazzi ħafna tal-li għamiltu sforzi, ma nixtieqx indewwem is-sessjoni, iżda nixtieq li forsi fil-ġejjini tqisu l-mentijaj. Mu għandu x'jaqsam mal-buro, iżda dan għandu x'jaqsam mal-konferenza ta' presidenti u ta' kif huma jfassu l-aġenda. U d diskussjonijiet li jkun hemm qabel huma il-membri tal-buro li għandhom jippruvaw jisolvu il-problemi. Jiena nixtieq nitlob skuża li dawk kollha li huma konċernati li ma kellhomx iċ-ċans illi fil-fatt